ta', ta konferenzi, eccetera, eccetera. Naħseb rridu nagħmlu ħafna iżjed. Ek nikkonkludu l-interventi, issa nerġa' ngħaddi l-kelma lill-Kumissar Johan. Grazzi ħafna President, membri onorevoli, għal darbohra Kummissjoni eh, taċċetta l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-Bosnia Herzegovina u Jiena nixtieq nirringrazzja li rapportar Sur Preda tar rapport eh, ta' kwalità għolja tiegħu nixtieq nirringrazzja wkoll il-membri kollha illi i-parteċipaw eh, fil-dibattitu tal-lum u li qed juru l-interess tagħhom fil-futur tal-Bosnia Herzegovina u l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ħadet nota ta' din riżoluzzjoni u ħad tinkludi wkoll il-perspettivi tal-Parlament anke dawk li ġew espressi llum. Mod partikolari aħna naqblu mal-Parlament li l-awtoritajiet li ġejjin mill-elezzjonijiet tal-8 Ottubru li għadda għandhom jiġu jisiru eh, eh, kif suppost mingħajr kundizzjonijiet u rrid ikun hemm riformi adekwati eh, lejn l-Unjoni Ewropea speċjalment eh, minħabba l-opinjoni tal kummissjoni li ħirġa fuq l-applikazzjoni għal sħubija ta' Bosnia Herzegovina. U ek, la darba nċivu il-tweġibiet għal mistoqsijiet tagħna. U rridu niżguraw ukoll illi jkun hemm il-ftehim ta' stabilizzazzjoni fil-kumitat flimkien mal-istandards tal-Unjoni Ewropea li insibu taħt il-ftehim. U il-Komissjoni tkun tħares lejn l-implementazzjoni ta' dawn dispożizzjonijiet ta' stabilta' fil-Bosnia Herzegovina fil-opinjoni eh, fil-futur. Il-Komissjoni ħatamel l-isforzi kollha tagħha sabiex eh, il-Bosnia Herzegovina tkun tista' tersa eqreb ta' għall-Unjoni Ewropea kif qalu numru ta' kollegi irridu nidentifikaw u noħolqu opportunitajiet ġodda meta nitkellmu fuq eh, programmi u finanzjament. Ovvjament, il-Kummissjoni se tkun qiegħda żżomm il-Parlament informat fis xhur ġejjin dwar l-iżviluppi eh, li ħajkun hemm mal-Bosnia Herzegovina. Għalhekk għal darb'oħra nirringrazzjakom tal-appoġġ. Grazzi ħafna Kummissarju Han. Issa Naddu għall Ministru Sur Ċamba. Grazzi ħafna għal darboħra jiena nixtieq intenni l-gratitudni tagħna għal xogħol eċċellenti tar-rapporter u anki grazzi tal-appoġġ kollu li rċieva. E, Ir-Rumanija bħala l-Presidenza tal-Kunsill e, e, dejjem ta' dejjem prova tkun ħbib mal-Balkani u ħat tagħmel l-aħjar li tista' sabiex dan ir-reġjun jimxi lejn id-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna iddeċidejna li ngħidu lill pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent, ovvjament huma jridu jaddu minn riformi u fil-każ tal-Bosnia Herzegovina hemm bżonn urġenti li jkun hemm riforma fil-gvernijiet fuq kull livell u ikun hemm l-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi. Jiena beħsibni mmur f'Sarajevo u hekk inkunu nistgħu nżuru l-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent għaliex naħseb hekk jista' jkollna dialogu eh, eh, kruċjali fil-Kunsil ta' Ġunju wkoll waħda mill-avvenimenti tal-presidenza tal rumena jalli naraw kif nistaw eh, nħarsu il passat fir reġjun u anki rridu nħarsu lejn iż-żazax fir reġjun U importanti nneħħu din l-idea eh, diviziva u jkun eh, rekonċiljazzjoni fir reġjun Nirringrazzjakom għal darboħra tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Ministru Ċamba. Issa naħdu r-rapporter is-Sur Preda għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarju, Ministru. Jiena nixtieq nibda b'suġġeriment illi sar mill ministru ċamba. Iva naħseb l-inizjattiva tajba li titkellmu maż-żgħażagħ eh, fl-Ewropa u taraw kif jista' jkun hemm rikonċiljazzjoni. Kif rajna llum ukoll dan id-dibattitu ta' Bosnia Herzegovina mar minn ħafna aspetti għandna l-kollegi tar-Renju Unit kien hemm il-kollega Grek li tkellem fuq il-NATO u l-port ta' salonika u u anki il-port ta' Pirejus għalfejn dan ingħata l ċiniżi ġviri jiġifieri, nitkellmu fuq dak kollu li huwa marbut magħha. il-Bosnia Herzegovina huwa pajjiż li jgħetu l-Balkani tal-Punent imma huwa pajjiż Ewropew ukoll. Grazzi għal azzjonijiet tal-Kroazja, 95% ta' ċittadini huma ċittadini Ewropej. U mem lebda pajjiż eqreb mill-Kroazja għal Bosnia Herzegovina. u irrid kuna ma poċa l integrazzjoni tal-Bosnia Herzegovina, imma ma nistgħux nintegraw biss il dawk iċ-ċittadini Ewropej fil-Bosnia Herzegovina, imma rridu nintegraw il-gruppi politiċi fil-Bosnia Herzegovina aħna bħala PPE u kol rappresentati hemmhekk, imma mhumiex rappresentati liberali jew il-soċjalisti kif tista t-integra jekk ma t-integra jekk ma ma mal-kollegi tiegħek fil-pajjiż. Allura biex verament nejnu l Bosnia Herzegovina s-sir verament Ewropea irridu inħarsu eh, naraw kif l-affarijiet jistgħu jaħdmu fil-prattika. Grazzi ħafna. Sur Preda nikkonkludu d-dibattitu. Il-votazzjoni ser issir għada. Issa nifqu għal żewġ minuti qabel ma nkomplu ehm, fuq dibattitu għal futur tal-Ewropa.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 del Consiglio della Repubblica Italiana. President tal-Konsil tal-Repubblika Taljana nirringrazzjawk tal-li aċċettajt illi tilqa l-istedina tal-Parlament Ewropew biex turina il-vizjoni tiegħek tal-futur tal-Ewropa, il-vizjoni tal-Gvern Taljan. L-Italja huwa wieħed mill-pajjiżi fundaturi tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk hija ħaġa sabiħa ħafna li nista' jista' jkollna din id-dibattita miegħek debattitu miegħek li se wada daqstant nies kif taf inti il-Parlament tjaħdem eh, fuq ċertu suġġetti li huma ta' interess ta' ċittadini tagħna. Aħna rridu nkunu fil-qalba tad-demokrazija fl-Ewropa, aħna l-unika istituzzjoni Ewropea maħtura miċ-ċittadini. U ġilidna sabiex ikun hemm żieda fil-budget eh, Ewropew minn 1.1 għal 1.3 fil-mija għal rizorsi propji u għażilna illi naħdmu sabiex nindirizzaw kwistjonijiet tal-immigrazzjoni, il-Parlament jixtieq li jkun hemm iktar investiment fil-kontinent Afrikan biex il-problema nsolvuha fl-eruq tagħha u fuq il-kwistjoni tar-refuġġjati ilna xhur sħaħ fil-Parlament li approvajna l proposta tagħna li tinsab issa quddiem il-Kunsill u qed nitolbuk aħna sabiex inti tkun fost il-protagonisti sabiex jiġi approvat test illi fl-opinjoni tagħna jista' itaffi t tensjoni speċjalment eh, fil-nofsinhar tal-Unjoni dawk li l-aktar li qed jiġu affettwati mill-kriżi tar-refuġġati. Fuq il-kwistjoni tal-Brexit il-Parlament Ewropew jisħa dejjem fuq il-protezzjoni taċ ċittadini Ewropej li jaħdmu fi Brussell U ivvotajna wkoll għal żieda fil-fondi sabiex ikollna sistema infrastrutturali Ewropea li tikkontribwixxi għad kabbir u fuq il-politika barranija aħna nixtiequ li jkollna politika komuni Ewropea. U dan l-aħħar għażilna li nitolbu lill istati membri sabiex jarfu il-President Ad interim is-Sur Guaido skont il-Kostituzzjoni Venezwelana U l-aħħar punt li rigward l-Parlament u naf li dan huwa punt li huwa parti mill-programm tagħkom, aħna rridu li jkollna parlament li kollu iktar seta li kollu seta ta' inizjattiva leġislattiva bħal bqija tal-parlament madwar id-dinja kollha u li kollu anke il-poter ta' inkjesta li sissa qatt ma stajniex neżerċetaw. Eh, natik mal-ewwel il-kelma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 Jekk iġobkom min jixtieq jiskellem jagħmilna sinjal qabel jintem l-intervent tal-kollega. Onorevole Presidente Tajani. Onorevoli President Tajani, Onorevoli Vice President Katajnen, Onorevoli Deputati tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Huwa ta' onur kbir għalija li ninsab ma'kom illum u dan ngħidu bonesta qudiemkom biex infasslu x'se jkun il-futur tal-Ewropa skont il-pjan tal-Gvern Ewropew. Meta wieħed ħares lejn il-futur tal-Ewropa nixtieq nibda billi namlu referenza għal Antonio Megalizzi Taljan illi kien fl-azzjoni ta' mħabba mal-Ewropa li li sefa vittma tal-attakk terroristiku li kellna fi Strasburgu Diċembru li għadda. F'dinja globali fejn l-ekonomija issa qed tieħu riħ fuq eh, il-drittijiet u fejn l-għażliet ekonomiċi eh, dan jistaw iwasslu għal riperkussjonijiet fuq ċittadini tagħna irridu aħna dejjem insaqsu fuq eh, xinu għalan tal-Unjoni Ewropea xi rwol għandu jkollha meta nżommu f'moħħna wkoll l-istati nazzjonali jiġifieri li kwistjonijiet li ma jistawx wieġbu għalihom waħedhom l-istati membri f'dawn l-isfidi globali. Id-dinja kollha għaddejja minn żminijiet diffiċli. Il-proġett Ewropew tilef il-seta ta' mbottatura lejn il-futur li kellha. Il-żmien storiku li għandna qudiemna għal dawn l-istituzzjonijiet jisfidana f'dak li għandu x'aqsam l irwoli differenti u responsabiltajiet differenti biex ndirizzaw kwistjonijiet li huma kruċjali. Kif eh, saru anke kif sar anke fil-passat fi żminijiet kritiċi hemm bżonn li jkollna sforz komuni immexxi minn sens ta' responsabilità. Aħna għandna l-irwol id-dmir li nerġgħu nniedu dan il-proġett Ewropew biex tassew ikollna kredibilità sabiex inkabru s sostenibilità u l-effikaċa u l-plawzibilta tal-Unjoni Ewropea. L-sfidi li għanna l-lum ġurnata u ġodda u ma komplessi, jeħtieġu vizjoni u jeħtieġu wkoll jkolli ngħid ċertu kreattività. Iżda apparti minn hekk jitolbu li aħna nkunu nafu x'inhu l-irwol tagħna fid-dinja il-mistoqsijiet li jridu nwieġbu huma domandi profondi bħal pereżempju x'Ewropa rridu, x'Ewropa għandna bżonn kif inħarsu lejna nfusna u kif nirrappreżentaw lil nfusna dawn huma mistoqsijiet li jindirizzaw il-kuxjenza tagħna u li jitolbu li jiġu konsidrati u nimwieġbu b'mod awtentiku. Hawnhekk qegħdin fil-Parlament Ewropew li huwa maħtur b'mod dirett miċ-ċittadini tagħna fejn dan juri huwa xempju ta' sovranità Ewropea. Aħna u għandna nkunu poplu, poplu Ewropew. Il-żviluppi ta' integrazzjoni għamilna poplu, għamilna komunità ta' destin li mmur lil minn kwalunkwe forma ta' liġi u u għalhekk għandna poplu Ewropew li għadda minn żminijiet kruċjali ta' progress L-istorja tal-Ewropa moderna u kontemporanja kienet eh, għandna fiha bosta konflitti, kontrasti li waslu għal pop ċertu populiżmu u bosta lingwi differenti, kulturi differenti, tradizzjonijiet minn kejja dan kollu xorta kellna Eh, din il-firxa kulturali u legali. Ħdimna biex naqdu sistemi ekonomiċi, sistemi edukattivi, il-leġislazzjoni soċjali fejn ċedejna ċertu sovranitajiet u tajna iktar kompetenzi importanti mill-Istat għall-Unjoni Ewropea. Ippermettejna l-ċittadini ta' stati membri differenti li jkunu jistaw jiċċaqilqu b'mod ħieles fit territorju Ewropew jiġifieri narawh bħala spazju komunitarju uniku. Għanna u koll il-libertà ta' moviment ta' swieq u tal-prodotti li u kien kruċjali fil-proġett ta' integrazzjoni Ewropea. jekk wieħed iżomm f'moħħu il-sentiment populista li kien għaddej eh, fis-seklu 18 fl-Ewropa fis-seklu 19 fl-Ewropa u dak li wassal għal żewġ gwerer dinjija. Ma nistawx inċedu għal dan il-moviment, ma nistawx ma jkollniex dan il-moviment ħieles din hija xi ħaġa li l-ġenerazzjonijiet passati jafu x'inhi għaddew mm, rridu napprezzaw l dawn l-esperienzi professjonali u kulturali u nilqaw dawn l-identitajiet nazzjonali li huma varjetà tal-istess ħaġa. Pal per eżempju, li wieħed ikun jista' jipparteċipa f'xi ħaġa fejn kulħadd iħossu jappartjeni. Il-proġett Ewropew ukoll ġim saħħaħ mid-dimensjoni legali riżultat ta' proċess ta' ċivilizzazzjoni. Il-kultura il legali kellha rwol deċisiv fil-ħolqien ta' dan is-sentiment biex ikollna dan il-poplu Ewropew. Kienet għalhekk kruċjali l-azzjoni li seħħet fil-programm ta' kompetenza tal-Qorti Ewropea tad Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem, Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biftejm mal-rati kostituzzjonali nazzjonali. Għal din ir-raġuni għandna dan l-ispazju legali Ewropew fejn ċittadini jistgħu jiġu identifikati u jingħataw protezzjoni. Permezz ta' din is-sistema raffinata u kompluta li tirrispetta drittijiet fundamentali tal-persuni ibbażata fuq patrimonju maqsum bejnietna tal-liġijiet nazzjonali. Issa, Din il-protezzjoni legali hija imnaqxa fil-patrimonju legali tal-Unjoni li jirrappreżenta konkwista ta' din iċ-ċiviltà li lesta illi tiddefendi u li diffiċli li wieħed irawwam f'moħħ il-ċittadini tagħna irridu nrawmu iktar kuxjenza li huma parti minn destin maqsum bejnietna li jkun wieħed jappartjeni minn poplu f'komunità li hija parti minn dan il-proċess ta' ċivilizzazzjoni. Minkejja dan kollu għad ma rnexxilniex tassew insiru poplu, għat ma kellniex il-koraċ li jkollna modell inklusiv li jmur li lin minn kwalunkwe retorika minn kull diskors biex tassew noħluq dan id-demos Ewropew, dan il-poplu Ewropew. Mill-1989 e, tlifna kull darba opportunitajiet biex ikollna din il-politika Ewropew perspettiva fuq perdu ta' żmien twil tħares lejn il-futur li mingħajra kwalunkwe proġett jisfaxxa kull ħolma tisparixxi speċjalment eh, jekk ma tiġix immexxija kif suppost. li dan u maffariet li tlifna opportunit li ġew eh, li kienu previsti anke wara t-tieni gwerra dinjija. F'dawn l-aħħar 30 sena wkoll rajna li l-governanza Ewropea kienet dejjem iktar ibbażata fuq id-dimensjoni ekonomika. Għalhekk dejjem pozizjonata iktar dejjem b'mod b'mod ekonomiku fejn qed naraw innaqsu l-liġijiet fuq eh, kwistjonijiet li huma essenzjali u li mhux qed eh, jiġu indirizzati kwistjonijiet ta' welfare u eh, kwistjonijiet soċjali biex waslu sabiex ikun hemm iktar inugwaljanza bejn minnu fqir u minu sinjur u m'hemmx biżejjed opportunitajiet fuq il-kriżi ekonomika l governanza Ewropea appoġġjat politika stretta li ridet illi id-djun nazzjonali jiġu limitati f'ċertu parametri u dan kollu jiġi illimitat anke fid-dawl tal-konsum li dan iħalli effett kruċjali fuq il-pjan soċjali. Il-politika Ewropea quddiem kriżi ekonomika li qatt ma rajna bħala qabel beżat mill-proċeduri rigorużi relevanti. U għalhekk tilfet il-kuntatt mal-poplu u dejjem komplet dbiet ruħa mhux biss b'mod ġeografiku e, e, distanza bejn Brussell u l-periferiji Ewropej. Għalhekk imminat il-funzjoni e, tagħha għalek il nis jarawna bħala distanti u oligarki meta fil-verità hemm bżonn li jkun emozzjoni kollettiva. U Janna Ġelonka osservat illi dan huwa patrimonju ċeremonjali li kopri kwistjonijiet globali li huma komplikati ħafna li diffiċli wieħed jifhimhom jekk mhumiex kompletament moħbija. Il-poplu Ewropew fil-varjetajiet kollha tiegħu qed juri lill-elit, qed jindirizzaw il-kuxjenzi tagħna qed ifakruna illi il-politika għal fejn tal-ekonomija tilfet il-raġuni tagħha, abbandonat il-missjoni tagħha. Wasalna fi żmien kruċjali għal fl-istorja Ewropea hemm bżonn issa wasal il-waqt li nieħdu deċiżjonijiet kruċjali għal futur tagħna. Dan il-poplu Ewropew li issa qiegħed fi żmien kruċjali fl-istorja tiegħu qed jintalab li jinstema fl-aħħar, qed jitlob li jkun hemm bidla bil-mod kif naħdmu u bidla fil-perċezzjoni għal futur Għalhekk wasal il-waqt li nirbħu il-ħin li tlifna biex innaħħu id-distak bejn min jiggverna u dak li huwa gvernat biex neliminaw is-silenzju u l-indifferenzi jew inkella li dak li jkun iwassal sabiex jeqret dak illi aħna nixxilna nibnu. M'għandniex nibżaw mill-konflitt, irridu nuru li aħna kapaċi nilbuħ il-konflitt, ma rridux nirreaġixxu billi ikolna ħafna konservattiv, naħbu mod konservattiv. Anzi, bil-kontra, għanna nippermettu illi joħroġ dan il-konflitt, illi joħroġ fil-forum demokratiċi biex ikun kapaċi meċ l-affarijiet il-qoddim. Anke jekk ikun hemm bżonn li nċedu ċertu affarijiet u nħarsu lejn modelli ta' żviluppu ta' tkabbir li forsi ma kienu mumiex adegwati għall sfidi ġodda li għanna qoddimna, li mumiex adegwati għall soċjetajiet li ftaqru u li eh, tħossu għam dizappuntati u abbandonati, dawn huma sentimenti li qed iħossu ċittadini tagħna u li jistgħu iwaslu għal iktar ehm, ribellion li jekk ikun hemm iktar persuni li jirribellaw. U dan infatti qed naraw f'ċertu pajjiżi Ewropej l-Ewropeizmu tas-seklu 21 ma jistax jevita li jaħseb li jibdel b'mod radikali il-mod li bih aħna ħdimna u l-istorja li għaddejna minna dan ħar 30 sena. Dan jitlob bidla b'mod autentiku u anke li mmorru lura għal l-oriġini ta' ta' din il-ħolma Ewropea. L-Ewropa li aħna qegħdin immaġinaw se tkun kapaċi ta' timbottatura l-qoddim li mhux biss toħloq stabilta fl-interess ta' ċittadini u ta' membri tagħha e, u fl-interess komuni. Il-ġeopolitika qiegħda dejjem tinbidel dawn u il-kunġetti huma dejjem aktar fluidi. U maħniex edin jinaxilna noħol u e, azzjoni internazzjonali u għallek l-influenza tkun dejjem iktar minima. Aħna għandu jkollna rwol kruċjali fejn ikollna vuċi Ewropea maquda li ssib lok anke fil-Kunsil tas sigurtà tal-Ġus maquda. Din hija ġlieda li l-Unjoni Ewropea trid taħdem fuqha flimkien, rridu naħdmu flimkien biex nitkellmu b'vuċi waħda. L-Unjoni Ewropea trid tkun kapaċi titkellem mal bqija tad-dinja. Unjoni Ewropea f'saħħitha ambizzjuża u li kapaċi taħdem sabiex ittejjeb l-interlokuzzjoni, l-konverzazzjoni mal istati Uniti. Jiena kifet fl-ewwel diskurs tiegħi fil-Parlament Taljan irridu nsaħħu ir-rapport transatlantiku ma' Washington irridu nkomplu naħdmu sabiex nissalvagwardjaw il-valur strateġiku tar relazzjonijiet tagħna sabiex naħdmu fuq l-affarijiet li jaqduna fosthom valuri u l-prinċipji u dan jieħu preċedenza fuq kwalunkwe ħaġa li ma naqblux fuqha. Fl-istess waqt, irti ikollna Ewropa f'saħħita li hija kruċjali sabiex ikollna dialogu mal-stakeholders globali. Ir-Russja, iċ-Ċina huma parti għandhom ikunu parti mis soluzzjoni l kriżiet internazzjonali fosthom dawk li huma l-iktar viċini l-konfini li huma ta' interess Ewropew il-bosta vantaġġi għall-Ewropa għax Se nitilfu ħafna vantaġġi jekk nirrifjutaw li nidjalogaw ma' Russja u ma' Ċina jekk naħdmu politika ta' iżolament. Minflok għandna nipromovu engagement, jiġifieri involviment fuq kull lat. Kif nistgħu tassew natwaw din l-Ewropa li tilħaq l-ħtiġijiet kollha differenti bla bita ta' xejn. Irridu nkomplu naħdmu fil-triq ta' integrazzjoni tad difiża Ewropea u nisfruttaw l-opportunitajiet kollha f'dak li diġà għandna. Eh, f'dak li xaqsam mal-qafas tad difiża Ewropea. Difiża Ewropea komuni mhux biss ma tmurx kontra n-NATO, iżda tista' tikkumplimenta għaliex turi b'mod konkret li l-Unjoni Ewropea kapaċi taħdem b'mod effikaċi u li kapaċi toffri iktar sigur tal-ċittadini tagħha stess. Mingħajr ma ninsew illi għandna Unjoni Ewropea li qed taspira li tkun attur globali u ma tistax titbiet mill-fatt li ikun hemm rabta stretta mar-Renju Unit fil-qasam ta' sigurtà anke wara l-Brexit imma il-prinċipju kruċjali sabiex ikollna Ewropa f'saħħitha fid-dinja u li naħdmu fuq is-solidarjetà permezz ta' solidarjetà kollettiva bejn l-istati membri. L-immigrazzjoni u l-governanza ekonomika u finanzjarja huma żewġ sfidi kruċjali sabiex aħna nerġgħu nrawmu fiduċja u solidarjetà fl-Ewropa. Ma nistgħux nibqgħu nipposponu il-bidla u dawn il-prinċipji m'għandhomx iwasslu għal firda bejn l-istati membri fuq l-aktar suġġetti li għandhom ikunu parti integrali tad dibattitu ta' kuljum li jsir fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-aħħar ġranet kellna konferma ċara tal-relazzjonijiet il-konflitti juru li mhux dejjem kapaċi noffru soluzzjonijiet. Dawn iwasslu għal biex jeddu il-proġett Ewropew. Fuq l-immigrazzjoni l-Ewropa qed tieħu azzjoni tard u grazzi għal l-Italja u kolli l-immigrazzjoni saret eh, suġġett daqshekk kruċjali fl-Unjoni Ewropea ma nistawx aħna naħdmu f'żmien ta' kriżi biss, irrid ikollna approċċ strutturali sabiex ikollna soluzzjonijiet stabbli u effiċjenti u Hawnhekk f'din l-awla nixtieq nagħmel appell li jiena għamiltu f'kull kunsill dan l-appell, f'kull summit informali li jiena parteċipajt fih. Ma nistawx nkomplu nipposponu l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 28 ta' Ġunju tas sena li għaddiet minajr strateġija ta' ġestjoni Ewropea fuq livelli differenti għal flussi migratorji qed nikkompromettu l-istess konċett ta' Ewropa maquda. Strateġija Ewropea għandha tindirizza b'mod konkret, approċ fuq livell differenti, il-movimenti primari, iċċaqliq primarju, inkella il-movimenti sekondarji, iċċaqliq sekondarju, għat se kunu tassaw nistaw nikkontrollawħ. Fil-pajis fejn jaslu għal domoro kien qal li ħadd m'għandu jażel bejn li jkun fl-Ewropa jew li jkun fil-Mediterran għax l-Ewropa kollha kemm hi għandha tkun fil-Mediterran. Dan il-prinċipju għandna dejjem infakruh mhux biss biex nindirizzaw is-suġġett tal-migrazzjoni imma anke meta għandna hawnhekk perikolata s-sigurtà Ewropea l-appoġġ għas-sigurtà fil-Libja, eh, fl-Afrika u fil-kustjonijiet tal-vant nofsani. Della ċentralità del Mediterraneo. Aħna nħarsu li ċentralità tal-Mediterran għal-ġejjeni tal-Ewropa. Kif naraw, jiena meta zort l-Alġerija u Tunezija l-sena li għaddiet u kif Palermo fil- eh, fil- fil-Libja il-ġimgħa li għaddiet e, u anki tal-waqt semmur f'Marok il-dini parti mill-istrateġija kompleta tal-Italja biex natu dinamika konsistenti għal f'dawn it teħaċi tal-kriżi u biex u għanna jkollna l-impen tal-Unjoni Ewropea u tal-ONU mhux fl-interess mhux biss tal-pajjiżna iżda tal-Ewropa kollha kemm hi l-Ewropa, meta tħares lil hinn mill-Mediterran, trid tinfesti fuq il-pjan mal-Afrika. Inkella l-migrazzjoni tista' ssir tista' titnaqqas għal ftit, tista' mhux illi mhux li naqsu l-impatri anki permezz tal-inċentiv tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u anki għal deċiżjoni fl-Ewropa f'din kwistjoni l-impenji tal-Ewropa fl-Afrika jinsab f'dan l-approċċ li jiena stess personalment qed infittex bl-ikbar konvenzjoni u għalhekk jiena mort fil-qart tal-Afrika biex eh, li jettajx fil-rebbija tagħna u anke fil-ċad jekk l-Ewropa jkollha l-punt ta' referenza fil-valuri trid tkun promotriċi tal-approċċ ġdid fil-problemi tal-Afrika. Trid tfittex mudell ġdid ta' kooperazzjoni ispirat fi sħubija bejn ugwali bi spirtu ta' tkabbir fl-opportunitajiet u anki r responsabiltajiet tal-żewġ naħat ma nistgħux nibqgħu indifferenti għal fatt li l-maġġoranza tal-popolazzjoni Afrikana l-ġil nisa u tfal jgħixu f'kondizzjonijiet mhux umani tal-faqar minkejja l-riżorsi konsidervoli naturali li għandhom fit-territorji rispettivi tagħhom ma nistgħux nibqgħu indifferenti fil-wiċċ tal-ħafna mit-talba mill-Afrika tispiċċa f'xi eh, kumpanija offshore fil-paradiżi artifiċjali jew ta' investituri barranin. Jiena kuntent li priorità tal kollaborazzjoni tal-Afrika ġiet magħrufa mill-istess Kummissjoni Ewropea. Nirringrazzja Jean-Claude Juncker għal l-isforzi li għamel lejn dan il-lan tantu importanti għal ġejjini komuni tagħna bħala għarfien ta' dan dan għanna jkun l-ħlasijiet ta' risorsi finanzjarji meħtieġa u anki l-modi ġodda tal-interventi. L-Europa trid timpenja ruħa biex biex ikun hemm ikollha katalgu tal-aħjar prassi biex ikollna l-kooperazzjoni, mudell ta' kooperazzjoni li jkun sostenibbli u abbażi ta' gwaljanza l-immigrazzjoni fenomeni strutturali eh, fl-Ewropa tal-ġejjeni jitlob il-riflessjoni fuq il-, -riflessjoni fuq il il-qafas ehm, multi finanzjarji finanzjari multi sal-2027 l-Europa trid irrid ikollha l-istrumenti u ehm, finanzjari biex jigvernaw il-flussi migratorji tal-pajjiżi eh, intransitu ta' oriġini u arġent tant urġenti li tliet rotot mediterrani jirċevu l-arfin politiċi minħabba d-densità u l-konsistenza tagħhom l-Unjoni Ewropea ddestinat żammet eh, 6 biljun euro għal ftehim ma' Turkija il-Trust Fund tal-Unjoni għall-Afrika dejjem tfittex il-żjed finanzjamenti għandha xi 500 mit biljun euro li huma impenjati mhux inqas komplikata li għal ġestjoni interna għal fenomenu migratorju. Għandna jkollna protezzjoni fuq il-frontieri esterni marittimi Ewropew bil-infiq għall eluf ta' aġenti għall Frontex rinforzata u eh, anki għall pajjiżi tal-ewwel wasla b'impatti fil-gwad ta' sikurezza wkoll il-flussi migratorji ma tistax tmexxihom waħdek, għandna bżonn ta', ta sforz eh, eh, ta' kulħadd kif, kif eh, binna f'Ġunju rridu nħarsu lejn l-istati membri kollha kemm huma l-proposta tal-riforma tar-regolament tal-Dublin approvat fil-Parlament Ewropew f'Diċembru tal-2017 mhuwiex sostenibbli fl-Unjoni Ewropea attwali jipprevedi sa sfortunatament l-indisponibilità tal-maġġoranza tal-Istati membri li jipparċipaw fis solidarjetà awtomatika u obbligatorja. Iżda, jidħol fis seħħ tal konklużjoni tal-Kunsill tal-28 ta' Ġunju li huma bbażati fuq is solidarjetà u l-sim eku tal-responsabilità eh, taħt it-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma jistawx jiġu jitbedu anki iżjed qoddim il-vitmi umani li qed jiġu imkisrin imbjuwajn għandna nattakaw il-traffikanti dawna jirrappreżentaw l-insult għall-umanità kif ukoll it-teddida sigurezza tagħna għandna nieqfu milli nkunu mifrudin maqsumin reġjonalisti u nipprovaw ndaħlu fis-seħħ solidarjetà awtentika biex ikonna Ewropa li tirrispetta l-ħajja umana u s-sigurezza tagħha stess il-bżonn li jkollna sigurezza u l-sim bejn l-Istati membri mingħajr diviżjonijiet bejn ir reġunijiet tal-Unjoni Ewropea hija tapplika l isfida mhux inqas ta' priorità li inlestu l-Unjoni Ekonomika Monetarja speċjalment eh, dan jista' jkun hemm sfidi għal għas-sikurezza Ewropea hawnhekk fil-rigward tal-GDP wkoll tal-Istati Membri jiena nittama li jkun hemm smieħ għat-talba tal-Istati Italjan kif ukoll għall l-Ewropa minn naħa isfel għal iżjed bilanċ fil-rigward tal-riski biex ikun hemm konverġenza biex ma jkunx hemm min jibqa' wara fil-rigward ta' tkabbir Hawnhekk qed nirreferi in partikolari għal għal-gvern taljan um, fil-liġi tal-budget tal-2019. Jekk ir-riformi strutturali ma jisirux eh, eh, eh, ma jfux milli iwaqfu tkabbir il-budget fl-Italja għandha tajnit it-tkabbir. Għanna aħna ħdimna biex nippreżentaw ġejjeni aħjar għal-ċittadini li tħallew eh, wara kulħadd. Fl-istess waqt l-investimenti pubbliċi anki permezz ta' riformi biex nisimplifikaw il-qafas regolatorji legali kollu kemm hu juru l-intenzjoni biex ikonna iżjed dinamizmu fl-ekonomija li jkollha rwol ċentrali għall kontinent tagħna il-gvernanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea trid tieħu konsiderazzjoni l-bżonnijiet tal-budget u tal-tkabbir stabilità inkella tirriskja li ma tkunx biżejjed u anke tintuża tkabbir taħt il-pjan ta' Juncker li jirrappreżenta sinjal sod tal għarfien Ewropew taċ ċentralità tal-intervent pubbliku favur l-investimenti. Iżda dan xifisser li nelbu l-awsterità ma tfissirx li ma eh, taraf biss il-valur ekonomiku, jfisser li anki persekwixxu l istabilita ehm, u l-iżvilupp sostenibbli. Jiena kuntent li Jean-Claude Juncker dan l-aħħar rifera għal każ tal-kriżi Greka u l austerita eh, ma kienieċ idea tajba. Ħafna minna konna konvinti mill-bidunet u stajna nevitaw li xiftit ta' snin jiskuta ruħu minħabba l-nuqqas ta' Europa soċjali. l europa trid tħares lejn il-ġejjeni fejn hemm ir-riskju li ma jkollniex il-żgħażagħ ma jkollhomx l-opportunità fl-Ewropa tal-ġejjeni għandna ninvestu iżjed fil-żgħażagħ fl-innovazzjoni. fil żgħażagħ innovazzjoni u mhux nitilfu l-inċentivi għall investimenti pubbliċi lejn dawn l-għanijiet meta tikkunsidra li għandna l-fattur tad deficit u l-instabilità. Min naħa l-oħra, x-xogħol il-progress ekonomiku soċjali bilanċat sostenibbli huma għanijiet li taħt it-trattat ta' Lisbona kkonfermawhom iżda jidru anki il-bot milli daħlu fis seħħ dawn il-kritiċi fil-gott tal-arkitettura Ewropea li anki tiġi mill-autoritajiet tal-Istati membri, l-Kummissjoni Ewropea, um, accettatom ftit u ħadu inizjattivi fil-loro grupp tal-21 ta' jannar U anke fil-14 ta' Diċembru tal-li għadda, kostituit grupp tal livell li biex daħħal fisseħ l-iskema Ewropea tal-deposti fil-gwad tal-Banek Ewropej, fil-gwad tal-krizi bankarja, għamilna passi l-qoddim anke fuq l-istrumentazzjoni. Il-grupp tal livell oli qed jaħdem fuq dan ukoll it-tibdil tar-regolamenti tal-kriżi bankarji waslu għal pass lura frigward tal-istrumenti illi kellna nimlew dan in-nuqqas qabel. Frigward tal-istabilità finanzjarja u bankarja Taljana kif ukoll Ewropea. Bit-trattat ta' Maastricht il-xogħol ta' garanzija tal-kredibilità tal-krediti sovrani għall-impenji tal-konverġenza lejn il-60% tal- gross product gross domestic eh, GDP tal-pajjiżi individwali. Kenna bżonn ta' riformi eh, fuq livell nazzjonali minkejja l-xogħol tal-Kummissjoni kif għandna fil-każ Taljan kellna eh, problemi. Fl-2008 kien hemm il-kriżi fl-Istati Uniti u anki fid-dinja biex nafaċċaw dan il-problemi bl-approċċ iżjed effettiva effettiva għanna neħdu eh, deċiżjoni fil tal istrumenti finanzjarji komuni fuq il-livell Ewropew li jippermettu li nafaċċaw flimkien l isfidi li għandna qoddimna u bekk b'mod bilanċat ikonna responsabilta u solidarjetà Is-solidarjetà mhux biżżejjed ġewwa l-Unjoni Ewropea tispjega anki għaliex l-Ewropa għadha lura fuq il-livell ta' gwaljanza soċjali l-leġlatura ġdida Ewropea trid turi iżjed deċiżjoni b'urġenza fil-prioritajiet fil-ġlieda kontra il- għad u l-appoċ għal qatt kabbir jekk l-Ewropa taħdem fuq dawn il-dawn il-prioritajiet b'assigurazzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra l qat u antitodu kontra l-azzjoni azzjoni nazzjonalistika eh, taħdem favur il-xogħol. Zoni svantaġġati fl-Ewropa fil-gwatt taż-żgħażagħ eh, eh, ix-xogħol se jiżdied jekk l-azzjoni nazjonistika tista' tiġi miġġielda biss fuq il-livell nazzjonali. Għanna niskuraw ruħna kontra il-politika nazzjonali, il-żoni svantagġati mhux se jirnexxielhom fuq il-livell nazzjonali biex ikollhom risorsi biex jagħmlu progressi effettivi. Europa iżjed bilanċata għandha taħdem anke fil-gwad tal-qafas finanzjarju multianwali. Ma trix titlef il-pluralità, speċjalment fil-gwad tal-isfidi eżidenzjali l-Unjoni Ewropea tiffaċċa u bekk u essenzjali li konna bilanċat, ver, verament bilanċata fil-prioritajt ġodda il-migrazzjoni, it-kabbi fil-migrazzjoni, l-investimenti u sikurezza. Il-koezjoni fil-pak il-pak irrit kompli il jieħu l-appoġġ sħiħ għal anijiet soċjoekonomiċi tal-kontinent. Hemm ħafna sfidi oħra li aħna rridu niffaċċawhom rridu nimpenjaw ruħna fil-promozzjoni tal-kummerċ eh, dinji iżjed bilanċat biex iżjed inħarsu l-konsumaturi, rridu eh, nieħdu kull azzjoni um, biex bid-determinazzjoni għall-impenn internazzjonali fuq it-tibdil klimatiku. In ġenerali rridu nkomplu neżerċitaw rwol ta' gwida fil-protezzjoni tad-drittijiet antiki u ġodda, l-protezzjoni tal-era digitali għalkemm id-drittijiet jiswaw. jien hawnhekk qed naħseb dwar ir-rol deċisiv tal-Ewropa bħala security provider, preferenza speċifika għal teddid ġdid uh, ibridi, speċjalment ċibernetika. Onorevoli President u Deputati, jiena għandi l- jiena nerġa' lura l mistoqsija fil-gwad tad direzzjoni li l-Ewropa għandha tieħdu fil ġajjeni li ma' Europa rridu l-Ewropa biex t-garantixu li ċittadini ċittadini um, ehm, l-istess livell ta' 60 sena tal-paċi u prosperità li l-Ewropa żgurat sissa u t-tweġiba tiegħi hija illi għal darboħra l-istess l-Ewropa trid tkun viċin il-popli tagħha. L-Unjoni Ewropea fil-21 seklu trid tfittex il-proġett tagħha mill-poplu u anke għall-poplu. U tibda hawnhekk illum mill-Parlament Ewropew ir-rwol broli rinforzati speċjalment is-seta tal-inizjattiva um, ehm, leġislattiva u inkjesta bħala l-uniku istituzzjoni li eh, tgawdi mill mill għax intkom eletti għandkom eh, accountability dejn l-istituzzjonijiet Ewropej oħra. Il-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol deċissiv fil-wiċċ tal-talba tibdil li qed idur mal-Ewropa kena avvenimenti ta' livell storiku, u anke fuq livell ġeopolitiku tal-kontinent fl-istess waqt. Rinforzar adegwat tal-istituzzjoni demokratiċi li jirrappreżentaw l-evoluzzjoni biex ikonna tal-rikupru tal-kredibilità tal-istituzzjonijiet il għanna espliċiti biex fil ta' dissoluzzjoni tal-ċittadini tagħna il-gvern li jiena rappreżenta jiġi mill mir-rieda tal biex um, inwieġbu għal rieda tal-poplu illi sissa l-poplu ma nexxilux twieġeb għaliha. L-Ewropa trid issib rappreżentanza xirqa għanna il-konferma tal-urġenza li għanna f'dawn il-prinċipji eh, biex narawa eh, biżejt li tħares lej Brexit. l unja Ewropea l-snin li ġejjin issa l unja Ewropea trid tkun taf taġixxi bi spiritu ta' għaqda u tħares il-riżultati tal-aħħar 60 sena ta' integrazzjoni Ewropea mingħajr ma ċedi għal pressjonijiet politiċi ta' partijiet li ma mhux biħsibom jibqgħu parti tal-Unjoni Ewropea mingħajr sitwazzjoni bla preċedenti li għandha tiġi tmexxija bordni u biex ikonna lan li inħarsu drittijiet ta' ċittadini u l-frottijiet ekonomiċi anki mill-riżultati tal-Brexit membri onorevoli b'kuraġġ u rigurużi għandna nkomplu impenjati anki fitħul fis seħħ tat-trattati u niġġieldu t tendenzi ċentrifuġi għad disintegrazzjoni Ewropea li jiġu anki f'pajjiżi mid dissoluzzjoni Ewropea. Jekk irridu li l-Ewropa tibqa' ġejjieni komuni tagħna irridu nsegwu l-fatti il-klim bil-fatti. Għanna jkonna Ewropa ġdida tal-poplu iżjed maquda, iżjed inklusiva, iżjed ġusta, iżjed demokratika fl-aħħar mill-aħħar fejn iċ-ċittadini tal-lum u ta' għada jimmeritaw, jisħoq ilhom jgħixu. Grazzi. Grazie, signor Primo. Grazie, Sur Prim Ministru, President tal-Konsil. Qabel ma nagħti l-kelma lill viċi President Katajnen, nixtieq nenfasizza kemm hu importanti għalina l-involviment tal-Istati Membri fl-għażla fir-rinforzar tal-Parlament. Flimkien mal kollegi tiegħi jiena nikkonferma dak li qed u anke fil tal-immigrazzjoni qed nitolbu iżjed impenn fil-laqa tal-Kunsill li jmiss biex il-proposti tal-Parlament Ewropew jiġu aċċettati jew almenu jsibu xi kompromess fuq ir-riforma fuq dubli. Naħseb li dan jirrifletti l-sentimenti ta' kull min jinsaf din l-awla issa l-President tal-Kummissjoni Isru Katajna. Tajani, il-President del Consiglio Conte. President Tajani, eh, il-Sur Conte, Membri onorevoli, Italja hija importanti ħafna fil-qalba tal-Unjoni Ewropea ilha hemmhekk mill-bidonnet u dejjem tat forma l-Unjoni Ewropea tagħna f'kull pass. U kien hemm is-Sur Russi illi ehm, poġġa l-ħabs fil-gżira fejn ħalom bil-Ewropa maquda. U allura il- li dewa naqdu flimkien sabiex il-żbali tal-passat qatt ma jerġgħu jiġru. Wara il- ehm, gwerra de Kasperi sar eh, wieħed mill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u ġie firmat it-Trattat ta' Ruma u kien hemm sitt ehm, stati membri li bdew l-Unjoni Ewropea 60 sena wara fil-2017 kienu fl-istess post f'Ruma fejn il-mexxejja tal-Istati Membri tagħna kienu ħdejn xulxin sabiex jirrenovaw ehm, dawn il-wedit fl-Unjoni tagħna. Din id-darba kien hemm 27 stat membru mill-kontinent kollu li qed juri kemm xejna l qoddim Qed ngħid dan għaliex l-istorja speċjali tal-Italja waħda mir-raġunijiet għalfejn Eh, l-Italja għandha tant eh, irwol importanti fil-Unjoni tagħna. U turi wkoll illi l-Ewropa timxi l qoddim u l-Ewropa tkun fl-aħjar tagħha meta hemm l-Italja u l-poplu Taljan magħha. U allura din għandha tkun gwida u għandha nibqgħu niftakruha fil-ġejjieni biex ikollna futur ta' suċċess Eh, l-Ewropa għandha bżonn l-Italja fil-qalba tagħha. Pall, ma l-Italja għandha bżonn l-Ewropa b'saħħitha wkoll. Għalhekk irridu nħarsu lejn il-futur komuni tagħna fl laqda u solidarjetà. Aħna rridu naħdmu flimkien u mhux kontra xulxin. Għandna nitkellmu bejnietna u mhux nitkellmu fuq xulxin meta nitkellmu fuq l-Unjoni ta' Solidarjetà naħseb li l-Italja huwa l-ewwel l-aħjar pajjiż biex nibdew minnu. Is-solidarjetà fil-qalba tagħha għenet sabiex anki fl-Italja marret il-qoddim wara terremoti eh, korroħ li kellha fl-2016 kien hemm ħafna żgħażagħ f'Umbrija fir-raġun fejn fejn intlaqat l-aktar. Apparti l-1.2 biljun euro ta' appoġġ finanzjarju li ngħatat lill-Italja eh, taħt il-Fond ta' Solidarjetà Ewropew. Kollha kemm intom rajtu il-ritratti ta' żgħażagħ eh, volontarji li qed kif fil-Knisa ta' Norsja U din hija solidarjetà illi taqgħat l-Unjoni Ewropea tagħna illum il-ġurnata u għandha tibqa' hekk anke sabiex nibnu l-futur komuni tagħna. L-Italja stess dan l-ispirtu wkoll għamlet dan matul is-snin. Il-President Juncker għala ħafna drabi l-Italja hija waħda minn dawk il-pajjiżi illi salvat l-unur tal-Unjoni Ewropea anke fil-qalba tal-kriżi migratorja huwa vera li kien hemm ħafna li mxew bil-mod biex, biex jappoġġaw l-isforzi tal-Italja. Ma l-Ewropa wkoll appoġġat lill-Italja kwalunkwe mod li setet. Mill-bidu tal-kriżi migratorja sal-aħħar tal-2018, il-Kummissjoni għamlet 950 miljun euro disponibbli sabiex jappoġġaw il-migrazzjoni u l-ġestjoni tagħha fl-Italja. Dana jinkludi 225 miljon euro fil-appoċ eh, ta' emerġenza fil-operazzjonijiet ta' riskju anki biex ngħidnu l-faċilitajiet ta' tħul u nejnu dak kollha li huma voluti. L-Ewropa kienet hemmhekk għall-Italja. U għan ninsewx ukoll l-operazzjoni Sofja eh, fejn anka anka l-gwardjani tal-kosta li insalvaw l-ħajiet fuq l-ibra hija xi importanti u hawnhekk ukoll għandna bżonn l-Italja. Prim Ministru, vera illi għandna rridu neħu differenti tagħna u rridu nsibu eh, soluzzjonijiet sostenibbli għax ma nistgħux nibqgħu eh, noqogħdu fuq dawn is-soluzzjonijiet ad hoc. Imxejna l qudiem ħafna eh, mill-bidu tal-kriżi migratorja u kien hemm tnaqqis fil-Mediterran tal-Ilvant u 80% fil-Mediterran ċentrali. Kien hemm 700.000 ħajja li ġew salvati fil-Mediterran. Missa rridu nlestu din il-biċċa xogħol u rridu nagħmlu riforma tas-sistema tal-ażil tagħna. Il-Kummissjoni eh, resqet ħafna punti u issa importanti illi nimxu l-qudiem. Irridu il-partiċipazzjoni sieħa tal-Italja jekk irridu verament eh, ikonna suċċess. Membri onorevoli, eh, Prim Ministru, l-Ewropa ed hawnhekk eh, titkellem fuq il-paċi u l-prosperità u aħna lkoll responsabbli sabiex nipproteġu dawn il-valuri. Dan jfisser li rridu naraw x'iridu nilħu fl-Unjoni.